elettroniku ġifiri jek tridu tixtiqu tfittxuhom qegħdin hemmhekk. Mbagħad nixtieq informa li l-konferenza tal-President tal-Presidenti fl-istess laqa fit tlita ta' Marzu adottaw il-kalendarju għal-2013, ġifra s sena ta' warri għal-2012. Id-dati s-sibu għan publikati u kol fuq is-sit elettroniku tal-Parlament Ewropew. Id-data ta' skadenza hija 7 ta' Marzu sa' 7 ta' flaxija. Il-votazzjoni wkoll ser issir l-erba' 9 ta' Marzu fil nofsija Kif tistgħu taraw u tisimgħu dawn l-aħbarijiet huma l-istess għall-2012-2013 għandna l-istess proċedura. Issa biċċa aħbar li jmiss. Is-Sur Joe Higgins u s-Sur Alan Kelly informawni bil-miktub rigward l-iskadenza tal-mandati tagħhom bħala membri parlamentari Ewropew minħabba l-elezzjoni tagħhom għal Parlament Irlandiż. Il-Parlament Ewropew jaċċetta din l-informazzjoni u f'konformità mal-paragrafu tar-regolament konċernat rigward l-elezzjoni